tu sem issa nalqu dan din is-sessjoni e, għada narġaw nintaqaw e, l-ħamis 17 ta' settembru mid disa l-qoddim mid disa sassija u mid tlita sal-5. L-agenda <clears throat> li ġiet publikata għal din is-sezzjoni parzjali e, fuq fuq l-internet. Issa naġġornaw il-seduta. Grazzi.